Welcome to Madam Vice President One. Nishtiq nerġa nilqa unek fosna il-Vice President, rappresentant Oli. Grazie ħafna. Iva se nisima waħna stqarrija minn rappresentant Oli. Aħna se nitkellmu dwar is-summit ta' sħubija tal-Vant, summit li seħ fi Varsavja fid-29 ta' Settembru. Ħana dilek il-mikrofonu. Grazzi ħafna, President, tajt il-Barnessa Ashton. Grazzi ħafna, President. Jiena ferm kuntenta li għandi din l-opportunità illum li nindirizzakom um, qabel um, is-summit ta' sħubija tal-Vant kif tafu dan is-summit se jseħ Varsavja lejn aħar ta' din il-ġimgħa. Din l-awla il-tappoġġa l-sħubija tal u inti sur President se titkellem waqt din il-ġraja fissem il-Parlament. Jiena vera nil-għal-impen personali tiegħek u l-prezenza tiegħek waqt is summit u nixtieq nagħti ġieħu koll il-kollega tiegħi Stephen Fula għal-ħidma tiegħu eċċellenti li dan għamel eh, fil- dak li għandix jaqsam ma' sħubija tal-vanza biex jappoġġa l-izvilupp it sieħ ta' eh, l-relazzjonijiet għana mal-ġirien tagħna priorità u l-ennija u jena fil-bidu tal-mandat CIA li dina l-ewwel priorità l-Unjoni Ewropea u għandna niddirġu ġudukati fuq dawn l-affarijiet. Il-ġirien tagħna tal-vant inbidlu b'mod drammatiku f'dawn l-aħħar 20 sena ma tibqa' vitali li aħna nkomplu nagħtuhom għajnuna nappoġġaw il-proċess ta' tranzizzjoni lejn il-demokrazija u l-ekonomija swieq. Il-proċess ovvjament mhux biss fil-interess tagħna imma nistgħu għanna argumenta li fil-interess tagħna peress li dan is prosperita tana u koll. tagħna wkoll. F'Mejju tal-2009 aħna nidina l-sħubija tal-Vant pala qafas eh, fuq li ma nistgħu nibnu assoċjazzjoni politika kif ukoll integrazzjoni ekonomika ma' sitt pajjiżi l-Armenja, l-Azerbajġan, il-Belarusja, Ġorġja, il-Moldovja, l-Ukrajina. U aħna għamilna ftit progress f'dawn l-aħħar sentejn u aħna saħħaħna dawn ir-relazzjonijiet bilaterali ma' dawn l-imsieħba. Din is-sena aħna nixtiequ nifanalizzaw nagħlqu n negozjati għal ftehim ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajina inkluż Eh, zona ta' kummerċ ħieles eh, komprensiv eh, fil-font u aħna qed nimmiraw ukoll li nidu negozjati fuq il-żoni ta' kummerċ ħieles komprensivi u fil-font kemm mal-Moldova kif ukoll mal-Ġorġa darba dawn jikkonformaw mar-rekwiżiti u hemm pjanijiet ta' azzjoni wkoll fuq il-viżi mal-Ukrajina u l-Moldova kif ukoll faċilitar tal-viżi u l-ftehim tar remissjoni dawn daħlu fis-seħħ mal-Ġorġa ftit xhur ilu aħna nixxew nidu negozjati simili mal-Armenja ekonomija rġiterġi Bajġan u l-Belarusja fil-futur qarib. Fi Varsavja il-laqa fil-kontesta dawn ir-relazzjonijiet il-subja tagħna testendi l-gvernijiet għal-rabtiet bejn il-popli jiena nappoġġa bisih l-isforzi ta' dan il-Parlament sa' xi saħħa ir-rabtiet tiegħu mal-kontrapartijiet tal-Vant permezz tal-ħolqien tal-, -tal Assembleja Parlamentarja u Jornest, Soċjetà Ċivili u Forums tal-Negozju dawn ġew waqfa mill fiskubija u dawn eh, se jiltaqgħu fil-marġni tas summit ta' Vivja u Stefan Fuller se japparteċipa u f'dawn l-aħħar erba' snin iktar minn 2000 student u akademiku mill-pajjiżi tal-Filskubija tal-Vant dawn ġew finanzjati sabiex jistudjaw fl-Unjoni Ewropea. Aħna nem li dan din l subija mibnija fuq il-responsabilità konġunta kif ukoll responsabiltajiet u impenn konġuntu eh, li għandhom għandhom xaqsum għal prinċipju ta' demokrazija rispett ta' drittijiet tal-bnidem, liberti fundamentali u l-istat ta' eh, dritt. Il-summit dan għandi ħallina blebda dubju eh, li l-arfin tal-lesseni Ewropej dawn jimxu teb ma l-lesseni taħħoba tal-impen taħħom sabiex jimxu lejn il-demokrazija f'saħħitha u sustenibli. Il-imsieħba tal-vanto jinsabu fi stadji differenti u aħna ir-rwol tagħna huwa li nagħtuhom poċ prattiku lejn il-proċess tagħhom lejn l-assoċjazzjoni politika u l-integrazzjoni ekonomika fl-Unjoni Ewropea. Iktar mm, fil-bidu ta' dan il xahar jiena għaddej dan il-messaġġ l-Ukrajina u sħaqt fuq il-ħarsin tal-prinċipi demokratiċi l-istat ta' dritt inklusi dritt għal proċessi legali indipendenti u ġissi u dawn għandhom jibqgħu l-bażi tal-relazzjonijiet futuri Stefan Fuller jiena eh, inkwentati eh, b'mod partikolari dwar il-każijiet kontra Julia Timoshenko u l-membri tal-gvern tagħha kif ukoll pjanijiet biex imorru lura s-sistema elettorali eh, preċedenti kontra il-parir internazzjonali l-Unjoni Ewropea li taħdem rikema l-Ukrajina sabiex tagħti dawn il-messaġġi u sabiex tiżviluppa relazzjoni ħalli dawn ikunu jistgħu jimxu l-qudiem. Aħna konna Eh, ma ma konix kif fil-dawl eh, tal-repressjoni ċarra fil belarusja u eh, fil-elezzjoni prezidenzjali ta' Deċembru u minn dakinhar aħna Eh, poġġejna sanzjonijiet kontra r-reġin u aħna tlabna li jinħessu eh, il-ħabsin politiċi kollha jkussir ir-rehabilitazzjoni tagħhom. Issa wara il-reviżjoni tal-politika tal-ġirien li jena għamilt flimkien ma' Stefan eh, importanti li l-Unjoni Ewropea tapplika iktar kondizjonalità fil-azzjonijiet tagħha għandha torbot dawn ritma l-isforzi li saru bil-imsieħba tal-vant reforma: riforma. Ġifieri jkun hemm iktar appoġġ finanzjarju iktar kooperazzjoni integrazzjoni mill-qrib ikun hemm iktar integrazzjoni ekonomika b'saħħit għal dawk l-imsieba li jimxu lejn ir riformi b'saħħithom. Eh, dak li aħna tinsejħu l mo fu mo. Eh, importanti ieħor għal din il-politika tal-ġirien il-ġida li iktar appoġġ se tingħata lill-NGOs hekk kif aħna nibnu l-isħubi ma' soċjetà ċivili. Aħna għandna l-oddot sabiex dawn l-affarijiet isiru permezz tal-faċilità tas soċjetà ċivili tal-ġirien ġdida u aħna naħdmu wkoll fuq il-waqfin ta' eh, European Endowment for Democracy ħal biex napoġġaw il-tibdil demokratiku vidnim. Għawnek u jena nishtiq nirringras il-membri tal-lawla għal-pariri li taw il-konflitti fil-reġjun fi Nagorona Karabakh fi eh, Transistria eh, f'Abkazja u fil-Ossetja tisfel dan forsi huma l-iktar inkwetati u l-iktar li jipprovdu ostakli lejn il-progress. Aħna rridu nagħmlu l-isforzi konġuġi biex naħdmu fuq l-isfidi li dawn il-konflitti jagħtu. U fawissu eh, fuq rekomendazzjoni tiegħi il-Konsil approva l-ħatra ta' Filip Lefo pala il-rappreżentant speċjali tal-Unjoni Ewropea għal kawkażi tisfel kif ukoll il-kriżi fil-Ġorġja. Il-mandat tiegħu jinkludi li kontribuxxi lejn il-sabu soluzzjonijiet paċevoli għal konflitti f'konformità mal prinċipi tal-liġi internazzjonali dan jekk jaħdem il-qrib mal parti l-ansieħba kollha involuti u ovvjament Nagorno Karabakh dan jibqa' fuq il-qċata tal-aġenda tagħna aħna nappoġġaw il-grupp Minsk u aħna din fi dialogu mal-partijiet kollha sabiex ngħinu jisibu soluzzjoni konġuta. Aħna wkoll nixxiequ li jinsabu soluzzjonijiet tal-konflitt u aħna eh, il-koċer tal-taħdidiet eh, internazjonali fi Ġenebra. Fi Transistria aħna eh, eh, mm, dejna parti u koll fil-deċizjoni u li jirġu jimdew il-negozjati uffiċjali fil-format 5 ah, plus 2 li seħ fi 22 ta' settembru għet netamaw li l-partijiet kolla se jgħatmu fi spiritu ta' kompromess. President, aħna l-koll kamil ħana impenjati li l varsavet tkun suċess li natu momentum ġdijt sabiex jirġu jimbena il-relazzjoniet mill-qrib mal-imsiba tal-vant tana u l-ġirin tana sabiex natu għam messagġi vera ċarja l-ħtiġa tagħhom li jaħdmu b'mod adegwat sabiex jizvilupaw demokrazija b'saħħitha u sabiex naċċettaw li kunem l-istat ta' dritt. Grazie. Madam Vice President. Grazie ħafna, Signora Vice President, il-kollega Brock, Elma Brock, għal PPE. Herr Kommissar, ich wundere mich, warum Frau Ashton von der Rats... President, äh, Kummissarju, äh, ma nafx għalfej s-Sinjura Ashton qed äh, titkellem fuq Eh, u jew eh, eh, poġġiet fuq in-naħa tal-Kunsill imma qed nitkellmu dwar politika tal-komunità. Ftit kommenti jiena nitama li l-summit ta' Varsavja mm, kun summit ta' suċċess u nitama li din il laqgħa tkun suċċess kien għandak li nxaqsam ma' sustanza kif ukoll l-atmosfera minn kejja xi żviluppi li saru f'xi pajjiżi il-Belarusja xorta waħda qed nittama li se nkunu nistgħu nsaħħu aħna l-approċċ multilaterali intkom tkellimtu dwar il-konflitti frizzati fi Karabakh u um, Nagorno Karabakh u jekk aħna nistgħu norbtu eh, mm, xeferitiet il-politiki tagħna mbagħad eh, forsi nistgħu nippruvaw nsibu soluzzjonijiet għall konflitti jiena naħseb li l-isħubija tal-vant tista' tkun iktar b'saħħitha u jiena naħseb li eh, din l-isħubija għandha bżonn tifokka anke għal finijiet ekonomiċi fuq dan l-approċċ unilaterali kemm fuq livell ekonomiku u politiku importanti li fi pajjiżi bħal Belarusja aħna għanna bżon naħdmu fl-imkien mal eh, dawk li għedin fl-oppozizjoni kif ukoll dawk li eh, huma parti minn soċjetà ċivili. Aħna nistgħu nużaw l-istrument tad demokrazija u drittijiet tal-bniedem sabiex mor lilin mill-apparat tal-istatus tal-istat li bekk ikolna dialogu fuq id-drittijiet tal-bniedem u demokrazija. Senior Ashton, Barnes Ashton, Sur Fule, jekk permetti li nixtin nagħmel kumment ieħor jiena smajt li il-prosekutur pubbliku fl-Ukrajina illum stess għabbażi ta' il-kodiċi eh, tal-soċjetà ċivili tal-Ukrajina, kodiċi li ġiet adottata minn Josef Stalin, dawn eh, suġġerixxew eh, sentenza ta' seba' snin sur u kif ukoll multa ta' xi 5 biljun 1.5 biljun euro. Imma dan mhux biss il kasta ta' Timoshenko imma t-netkelmu dwar 15 li huma fl-oppożizzjoni li eh, saburuhom fl-istess għada jekk sa nhar il-ġimma kolna spiegazzjoni. Umbat, eh, ma nafx jekk forsi jew ma nafx kif aħna se nirreaġixxu naħseb li jirridu nagħmlu progress lejn uh, ftejm fuq il-kummerċ ħieles dan huwa fl-interess katana nixtiequ nalqu dan imma rridu nkunu ċari wkoll li pajis bi perspettiva Ewropea għandu kollu demokrazija minima u l-istat ta' dritt. E, is-sur Zvobada. Grazzi ħafna, grazie. Grazzi President, nishtiq nirringrazzja l-rappresentantoli u koll l-koll li jinti jett dwar l-iskubija u nishtiq nirringrazzja u koll u nishtiq nirringrazzja Sur Fula li uh, ilu jaħdem ħafna fuq uh, l-iskubija tal-vant u uh, l-izvilup fi pajizi individuali nishtiq najt mill-bidunet li meta nitkelmu dwar l-iskubija tal-vant muxet nitkellmu dwar alleanza mar-Russja imma nitkellmu dwar dwar pajjiżi tal-ex l-Unjoni Sovjetika li jixtiequ jimxu lejn id-demokrazija, il-libertà u forsi lejn l-Ewropa wkoll pajjiżi li jixtiequ jaħdmu mana u dan huwa minnu speċjalment għall eh, l-Ukrajina, l-Ukrajina imsiħeb importanti ħafna lina u jiena nixtieq eh, nilqa kull suċċess lill-Presidenza Pollakka għal din il-konferenza l-Ukrajina dan se jkun punt importanti ħafna waqt il-laqa għolja nixtieq ngħid hemm min qed isaqsi eh, kif dan iftejn mar-Russja dwar il-prezzijiet tal-gas sar. Ekk f'daqqa waħda il-gvern ladu tas-Sinjura Temeshenko u eh, dan eh, jiddefendi l-pozizjoni Russja il-press li ġi negozjat mux press eh, tajjeb għal eh, poplu tal-Ukrajina, ansi jista' jkun konsidrat pala negattiv. Għanna pozizjoni ċara, dan il-kwistjonijiet għandhom jaqgħu taħt kuntest politiku u mux sal-rati jekk tarsu lejn is-sitwazzjoni fl-Ukrajina, rrit tridu ssibu mezz kif tistgħu toħorġu mis-sitwazzjoni eh, Sur eh, Brock Iva tkellem dwar żminijiet ta' Stalin, eh, għal-grazzja tal Stalin mit fl-1957, ixini situazzjoni mux accettabli għal azzjonijiet politiċi li intafaw dubi fuqhom fil-rati kif qed isir fl-Ukrajina jiena nittama li ir u li tista' ta' turi biċar lill-Ukrajina li aħna iva nixtiequ li l-Ukrajina ta' viċina l-Unjoni Ewropea ma nixtiequ li l-Ukrajina tkun demokratika u nittama li l-pajjiż jista' jimxi f'din id-direzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna iva iż-żewġ kollegi kellam raġun għax semmu il- Sur Fule uh, li uh, responsabli eh, għal l-imsieħba tagħna il-kellim limit. Dank u għal voorzitter, meneer. Sur Garbrandi, grazie President, Kommissarju, rappresentantoli. Hemm bżonn ta' żewġ naħat u għalhekk rridu niftħu il- triq ta' diskussjonijiet ma' l-Afrika u l-Vant nofsani. Xorta watta għanna dubju ma' dawn l-msiħba għana u dan għadu jseħ. Fil-rigward l-vant tal-Europa, għet naraw distanza birda biex najdu bejn Svezja u l-Polonja, mnuqqas ta' prida politika li l minn stati membri oħra li l-msiħba għana tal-vant intuwom xprun l-qoddim. ħafna drabi Dan l-approċċ ikun qed jara sam nieħru għalhekk irridu attenti fir-rigward il-ġirien tagħna qed nitkellmu dwar l-enerġija hawnhekk. Għalhekk jien nixtieq nistaqsi lill-Kummissarju u l sinjura Ashton li għandna nuru inizjattiva akbar għad dialogu politiku. Ma rridux nkunu bħala l-lema ta' ta' zaffina biex najdu fl-Unjoni Ewropea iżda bħala msieħeb veru reali ta' dawn il-ġirien mal-Belarus per eżempju l-Ukrajina jina mħasba dwar l-izvilupp li tkun hemm. Rridu qodu attenti u rridu li eh, jisieħbu magħna u jitlu f'diskussjonijiet magħna eh, biħġarhom. Din hija xi ħaġa li tassew neħtieġu. Fir-rigward il-kundizzjonijiet l-oħra, rrid ikollna kundizzjonijiet biex eh, nimxu l-qoddim u biex nitkellmu madwar mejda. Lex inkella ħadd ma ħajjissieħeb. Irridu nżidu l-isforzi tagħna f'dan il-qasam biex dan ikun jista' tassew iseħħ. Nafu li issa Turkija tidħol f'dan l-istadju wkoll u r-Russja għandna bżonn imsieħba tagħna iżda bżonn monitorat u viġilanza. Bekk nkun nistgħu nsaħħu l-pożizzjoni tagħna mal-Euronest mal-ħames pajjiżi ġirien tagħna. Hawnhekk ma ksibniex stqarrija palma kollha xtaqna, iżda naħseb li nistgħu nimxu l-qoddim f'dan il-proċess u rridu nagħtu widen il-xulxin u forsi nkun nistgħu noħorġu minn din is-sitwazzjoni ta' staġnar. Grazzi. Il-kollega Charles Tanek fisem l-ICR. Rappresentantoli, kummissarju, Ġala darba l-Istati membri tal-Unjoni Ewropea tiegħu ħarsa aktar lejn il rebija Arbija u l-Afrika ta' fuq ma rridux nagħtu ġemp lill vant nofsani u l-relazzjoni tagħna ma' sitt pajjiżi tal-Vant. Hemm ħafna sitwazzjoni mwera f'dan il-qasam ta' strutturi demokratiċi u stat ta' dritt u anke fir rigward il-tkasbir ta' drittijiet tal-Sinjura eh, Timashenko u anke fi rigward id-DSFCA rridu najdu li jatem l-okkupazzjoni kontinwa tal-Russja tal-Ossetja tisfel tal-Transnistria u anke fin-Nagorno Karabakh. U nilqalek il-rappresentantoli u laqat mal dawn il-pajizi iżda kienem staġnar sħif fil- l-Euronest, mal-sitt pajjiżi tal-Euronest fl-artiklu 49 u anke fir rigward t tilwimiet li hemm u dawn qed jipparalizzaw il-proċess il qoddim u ma tantx tajja tajjeb kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Euronest. Nittama li summit ta' Varsavja ma jimblokkax ruħu nhar id-29 ta' Settembru li aħna nifukaw mod prattiku fuq il-liberalizzazzjoni tal-kommerċ u l-faċilitazzjoni tal-viżi biex nimxu l qoddim u mhux nidħlu f'ħafna temp tufid bħal MK. Grazzi ħafna kollegi, nixtieq niskużi ruħa, ruħi ma' Sur Dugilovic, notajt l-lem il-presidenza pollakka fit-tini fil-lira, nil hawnhekk għawnek fil-dibattitu. Grazzi l-kulħat, issa l-kollega eh, Schulz fisem il-ħodor. Grazzi President, Signori. Il-lega ġdida ħalqet il-prinċipju ta' ehm, aktar għal aktar u dan għandu japplika speċjalment is-soċjetà ċivili u l-sħobija tal-vant. Il-forum qed jagħmel kompitu erojku u għalhekk dan huwa kuntest fejn għandna kuntatt mal-oppożizzjoni tal-Belarus pereżempju għalhekk nitlob lill kummissarju Fulla u l sinjura Ashton biex jiżguraw li dan il-forum ikollu segretarjat fi Brussell u bekk ikun jista' isaħħaħ ix-xogħol tiegħu. Rridu ngħidu li dan għadu ftaħt bażi volontarja u għatem ħafna xogħol għalihom u dan huwa għaskapitu ta' dak li nixtiequ niksbu f'dan il-qasam. L-importanza ta' dan ġie misħu mill-Assembleja ta' Sħubija tal-Vant. Il-konflitti, nuqqas ta' fiduċa u l-fat li dan qed ixekkel il-kooperazzjoni eh, kienu punti ewlenin u għalhekk aħna rridu naqdu rwol ewlieni pereżempju f'Transnistria fejn l-Unjoni Ewropea hija osservatur fit-taħdidiet ta' 5 plus 2 u m'għandix influenza rekwiżita f'dan il-qasam. Nittamaw li fis-summit ta' Varsabja jkun possibbli li nħilsu u nirabiltaw l-priġunieri kollha dan ir-raġun u fl-aħħar mill-aħħar ir-Russja tkun inkluża aktar biex dawn is-soluzzjonijiet isibu nsibu tarfhom u jkunu konklużi. Is-Sinjura Mastalka, Lejla tajba, signuri. Jajt il-President jessan nixtieq ngħaddi l-kelma l sinjura Mastalka f'isem il-Gua NGL għal-minuta. Grazzi, President, kollegi. Jena naħseb li għanna nappoġġaw dak kollu li għandu x'jaqsam ma l-appoġġ tal-kooperazzjoni bejn l-Ewropa u l-Vant. Ma naħsibx li sħubija tal-Vant huwa trasparenti kompletament. Madanakollu kollu jiena nemmen li summit ser isaħħaħ l-għaqda fiħdan l-Ewropa u mhux jiżola l-Russja. Jiena nkun kuntent jekk ir-rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea jisforzaw flimkien l-isforzi tagħhom imexxu flimkien l-isforzi tagħhom biex l-Ewropa tkun maquda u aħna rridu naraw sforzi biex insolvu problemi bħal dawn fil-reġun ta' Nagorno Karabakh. Napprezza li l-Unjoni Ewropea tagħti aktar widen u mhux toqgħod tagħti ħafna pariri. Grazzi. Ħafna issa l-kellim li miss fisem li FD l-onorevoli Imbrasas għal minuta. Sur President, kollegi, Is-summit li ġej f'Varsavja ser ikun opportunità tajba biex nevalwaw il-progress li ksibna u biex inkomplu eh, nirfinaw l-linji gwida strateġiċi ta' din is-subija. U importanti li nagħtu attenzjoni speċjali f'dan is-summit għal sigurtà nukleari. L-ewwel net għandha titratta eh, sigurtà tal-impjanti ġodda nukleari fil-viċinat tal-Unjoni Ewropea. Il-pjanijiet ta' Russja li jibnu eh, pjanti nukleari ġodda fil-frontieri Ewropej jistaw ixeklu il-sigurtà nukleari u ekoloġiċi mhux biss fil-pajjiżi tal-ġirien iżda wkoll l-Ewropa kollha kemm Għanna nkomplu il-proċess ta' faċilitazzjoni tal-viżi ma' l-Ukrajna u Moldovo u anki l-ftejmi ta' kummerċ ħieles naqbel ma' kollegi Brokku Svoboda dwar il-ħtieġa li nsibu soluzzjoni għal problema ta' Timashenko. Anki kienet natu importanza speċjali għall-Litwanja. Hija priorità ta' pajjiżi fil-Presidenza Litwana tal-Unjoni Ewropea u mhux ser nonqsu mill-isforzi tagħna biex nwaqfu biex insaħħu l-pożizzjoni ta' relazzjonijiet bejn il-pajjiżi tal-Vant u l-Unjoni Ewropea u wieħed li fil-Presidenza Litwana ser ikun hemm taħdidiet propju bejn dawn iż-żewġ naħat. Issa s-Sur Molzer għal minuta fis-seminnu President, grazzi L-antana hawnhekk huwa li nħaġġu il-sitt pajjiżi tal-Euronest biex jirmlu riformi demokratiċi u finanzjari. Din hija sfida lina. Ovvjament, il-pajjiżi tal-Subiet tal-Vant huma membri possibbli tal-Unjoni Ewropea ġejjieni. Xi ser jiġri fl-Ukrajna? Aħna nserħu fuq dak li ser jiseħ fil-kas tal-Timashenko li kollu proċess ġust u anki situazzjoni tal-Belarusja li qiegħda u għajnejna bħalissa. Uh, eh, fil-rigward il-pajizi l-oħra li naraw is-sitwazzjoni ta' Turkija u anki fil-pajizi tal-aħħar dittatura ta' Lukashenko u anke l-problemi ta' problemi politiċi. Din hija xi ħaġa li rridu nagħtu ħarsa leha. Ma nistgħux insolvu problemi bħal dawn billi nofru miljuni ta' assistenza finanzjarja u self il dawn il-pajjiżi. Din hija xi ħaġa li qed jiġħad xorta waħda Lukaċenko għandna nieħdu nota ta' dan. Issa immiss il-kellima l-oħra fisimhom. L-ewwel ser ikun is-sur Hookmark għal minuta u nofs. Il-laqa Varsavja, samet Varsavja titkun ta' poċ b'saħħtu għal riforma tal-prioritajiet tal-subjet tal-vant. ta' importanti li natu impatt għall-izviluppi f'dawn is-soċjetajiet. Għax dawn il-pajjiżi kollha qegħdin jibbilanċaw bejn żewġ direzzjonijiet, jew minnaħa li kunem strutturi autoritari jew inkella lejn id-demokraziji pal soċjetajiet tagħna. Dan qed iseħħ bħalissa dan il-moment u l-opportunitajiet li ser nitilfu illum ser ikun diffiċli li nsibu tarfhom u nerġgħu niksbuhom fil-ġejjieni. Jiena nħoss importanti li ngħid li din hija kwistjoni Ewropea, kwistjoni ta' demokrazija u ta' stat ta' dritt. l ukrajina hija eżempju ta' dan. U dak li tiseħ Julia Timashenko. Għaliex jew ħajkun hemm xkil tal-tkasbir tal-stat ta' dritt jew inkella l-appoġġ b'saħħtu ta' drittijiet tal-bniedem fis-soċjetà nobli u miftuħa u għalhekk jiena nħosslu importanti li l-Unjoni Ewropea tuża l-odot kollha f'idea l-ikbar ekonomija tad-dinja b'opportunitajiet ta' ftejmi ta' assoċjazzjoni Eh, scholarships, liberalizzazzjoni tal-viżi, iżda fl-istess ħin messaġġi b'saħħithom fuq il-prekondizzjonijiet li jridu jitwetqu jekk irridu kooperazzjoni aktar sfiqa. U b'dan jiena nħoss li l-fokus fuq il-summit ser ikun li nieħdu azzjonijiet konkreti li dawn iż-żewġ modijiet ikunu kredibbli u jkunu jistħoqilhom l-imbottatura l-qoddim. Grazzi issa l-kollega Sivic għal minuta u nofs. Grazzi, President. Grazzi ħafna, Komissarju. L-subija tal-Vant għaddit l-eżami b'suċess u issa rivedejna l-xogħol li sar u hawnhekk nixtieq nirringrazzja l-Kummissarju għal komunikazzjoni eċċellenti u nistaw najdu li mxin fi direzzjoni tajba dan. Is-ħubija tal-vant titkun ibbażata fuq politika differenzjata li titħaddan il-pajizi bħal Moldova, l-Azerbajġan, ecc. U għalek aktar għal aktar huwa prinċipju iżda minna l-oħranna inqas għal inqas Għalhekk aħna rridu waslu għal demokrazija b'saħħitha bbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem. Rridu relazzjonijiet tal-ġejjieni ma' dawn il-pajjiżi li jkunu jsibu l ruq tagħhom fl-attitudni ta' dawk il-pajjiżi msaħħa fuq il-demokrazija. Jiena nħoss li eh, Varsavja ħaqqa tkun tospita laqa bħal din, promovit din l-idea U għalek u importanti ħafna li l polla kif ma tistaw tafmu li ikonna din il-laqa f'pajjiżna. L-Ukrajna hija msieħab importanti għalina nafu sow kemm il-ġudizzjarji ta' taħdem ħażin fl-Ukrajna iżda ma rridux nħaltu l-affarijiet u nħaltu l-affarijiet strateġiċi u tattiċi. Anke fir rigward il-faċilitazzjoni tal-viża naħseb l-importanti li nqarbu l-ċittadini ta' dawn il-pajjiżi lejna u jkun jistgħu jivvjaġġaw lejn l Mod ħieles u naħseb li l-perspettiva ta' sħubija tal-Unjoni Ewropea hija motivazzjoni importanti għal dawn il-pajjiżi wkoll. Grazzi. Edves kollegak. Nitlobkom li tirrispettaw il-ħin allokat l hekk jogħġbok. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Jati Makki. Grazie President. Soċjetà ċivili u l-kultura politika politika hija importanti ħafna l kull stat. Għalhekk jiena ħad kost l-idea li jkun hemm soċjetà ċivili kollha faċilità fil-revizjoni tal-mejju li għadda. Il-kunċett mhuwiex kollu ċar Għalek, il reprezentant Oli Ashton, nishtiq nistaqsik kif din il-faċilità tas soċieta ċivili għaġi sviluppata. r-rwol taħħa fil-politika ta' ġirin u l-idea ta' European Endowment for, for Democracy. Grazzi. Köszönjük szépen, képviselő asszony. Grazzi ħafna. L-Onorevol Kaminska minuta. Grazie ħafna, President. Representant Oli. Jo għabel kollox nirringrazzjak għal klim ta' appoġġ għal Georgia qabel il-summit ta' Varsavia. Jien nixtieq ngħid li l-integrità territorjali tal Georgia hija ħaġa ta' dinjità għal Ponent situazzjoni fl-Ukrajna hija parti importanti ta' dibattit tagħna llum. U alla volja eh, jiena ma nammirax lill-President Janakovic nixtieq ngħid li ma tħoss li tkun ħaġa xirqa li qabbel is-sitwazzjoni fl-Ukrajna llum eh, ma' situazzjoni taħt eh, Stalin. Mhuwiex x'en qablu ħaġa tajba. Speċjalment minn dawk li ma jgħidu xejn fuq l-abbuż ta' tal-bniedem fir-Russja. U jekk il-kollegi fil-Parlament Ewropej eh, interessati fid drittijiet ta' bina fil-Ukrajna, jien nipretendi pretendi li huma u l-partiti politiċi tagħhom ikunu interessati wkoll fid-drittijiet tal-bniedem fil-Federazzjoni Russa fej il-partiti politiċi qed jiġu legalizzati u mhux qed jiġu eh, ma jkollhomx dritt li jipparteċipaw fl-elezzjonijiet Issa l-Onorevoli Provera għal-minuta. Grazzi President, is-ħubija tal-vant hija dimensjoni politika importanti ħafna l-Unjoni Ewropea, però bħalissa l-ostakli fi triq tagħha huma ta' tħassib ħafna. Id-dialog mal belorussija għadu diffiċli u l-Ukrajina il-kas Timoshenko naraw intħil fi drittijiet umani u korruzzjoni. Il-Ġorġa u l-Azerbajġan għandhom parti mit territorju tagħhom okkupat mod militari u t-tensjoni bejn l-Azerbajġan u l-Armenja dejjem edha tikber briski ta' konflitti bl-armi. Minar ma nitilfu t-tama fuq il-futur tal-sħubija tal-vant, irridu nerġaw insejħu sitt pajizi imsieħba għal responsabiltajiet tagħhom. Ir-rispett tar-regoli fundamentali ta' demokrazija u r-riżoluzzjoni tal-konflitti territorjali. Hawnhekk qed nagħmel referenza għal Gorni Karabake u l-Ġorġja l europa tistax taċċetta li jinkisser id-dritt internazzjonali jgarantixxi l-integrità territorjali bħala kif inhu diġà mitlub min-naħa ta' dan il-Parlament f'reżoluzzjoni tiegħu fuq il-Kawkasus Meridjonali u ma jistax jiċħat il-prinċipju fundamentali rigward ir-rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Eh, köszönjük szépen, most Grazzi ħafna. Naddu għassa għall-onovri Stannev. Grazie għafna, President. Qabel kollox, jien nixtieq attira l-attenzjoni tagħkom għal Kawkasu. U importanti ħafna li dan ir-reġun jiġi konsiderat bħala ħaġa waħda għax bħalissa dan ir-reġun ġiet maqsuma f'żewġ gruppi ta' pajjiżi. Fil-preżent il-Ġorġa u Azerbajġan għed għandhom komplott mat-Turkija biex jiżolaw l-tielet pajjiż fir-reġjun, jiġifieri l-Armenja. Dina ħaġa ma nistax naċċettawa u l-Unjoni Ewropea għandha topponi intervenzjoni eksterna minn barra mill-Unjoni li qed tipprova toħno u tkisser dak li l partnerja tal-Vant qed jipprova jottieni t tieni dwar l-Ukrajina u kas ta' Timoshenko jien naħseb li iva, il-Sinjura Timoshenko għandha dritt li kollha proċedura legali ħieles. Ila wisq mizmuma u madana kollu poplu Ukrajin għandhom id-dritt li ma jkollhomx interessi tagħhom dannati. U s-Sinjura Timoshenko eh, kienet ta' dannu għal poplu tal-Ukrajina u għanda tkun responsabli għalija. Grazzi ħafna. Għal naddu s sali s Foski. Grazzi. President, meta nitkellmu l-emiċiklu, dibattitu dwar eh, il nofsenaru dwar il-vant, jina inqas ottimist eh, mill preġestessjoni tal Il-dokumenti u dokumenti u l-politika hija huma tajbin, ma ma nafx hekk ħaġa fattibbli. Ħafna qed jiġri f'kuntest diffiċli ħafna għandna dinamika negattiva fl-Unjoni Ewropea minħabba l-kriżi, U nofsinar kien eżempju tal eh, eh, kien eżempju ta' falliment ġiġa l-offerta tagħna dak li qed nofru aħna, dak li hemm fuq il-mejda, huwa biżejjed biex nimplementaw il-politika tagħna fil-vant aħna ġejna sorpriżi minn dak li ġara fil-nofsenar tal-Ewropa. Ma tuqux li tiġi xi ħaġa simili fil-vant. Għandna bżonn li jkollna risposta tajba. Inkella ikonna taħri skwer f-Minsk, Baku u Jaravan. Għandi mistoqsija dwar l-Ukrajna, ħaġa ma nistawx ma nevitaw. Sinjora Komissarju, rappresentant għal Eh, taċċetta li hemm loba doppja hemmhekk li qed qed eh, dajjef eh, u l-president ta' dak il-pajjiż qed jirrikattana għax inkalla jgħid li ħares lej ħares lej ir-Russja. Għanna nikkonkludu l-ftehim ta' assoċjazzjoni mm, satmim il-presidenza Pollakka u mbagħad ma rratifikawx jekk l-Ukrajna tkompli kif inhi. Grazzi ħafna. Sur Vigenja, minuta u nos, senjor reprezentanto li kollegi, naħseb li mannix nepretendu wisq minn din is-summit, imma aħna nammettu li għanna narfu li mill-2009 minn mindu kien hemm is-summit tal-Vant eh, nidiet l-inizjattiva l-ġodda sar ħafna xogħol. Sentejn mhumiex wisq. Imma fl-istess ħana konna kapaċi niformaw politika li issa qed tagħti l-frott tagħha ma nistax inkun daqshekk pessimistiku dwar l-aspett dinamiku għax jiena nara bajnejja stess li iżet wieħed nies mill-pajjiżi tal-Vant jikkonsidraw l-ġejni tagħhom bħala parti mill-familja tagħna u huma jrixtiequ jaħdmu bħalna, jridu jixtiequ li jkun hemm trasparenza, li jkun hemm responsabilità U din hija ħaġa li aħna għandna nkoraġixxu. Jiena naħseb li r-reviżjoni minn Mejju sissa il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni tat impetu ġdid għall politika lejn il-vant. U aħna hawnhekk għandna ngħidu li nistgħu nottienu riżultati biss jekk nikkoordinaw aħjar u jekk nappoġġaw l-inizjattivi ta' xulxin kull livelli differenti, kommissjoni, kommissjoni, konsil u parlament dak li għanna bżon eh, natu l-istess attenzjoni l-vant bħal ma minn lejn nofsenar għanna bżon eh, oġġettiv komuni specialment dak nxaqsam il-visa su safar għanna bżon niftħu zet possibiltajiet, zet programmi ta' edukazzjoni u xjenza. Eh, u l-sejm ta' assoċjazzjoni mill-Ukrajina tkun ħaġa, tkun eżempju tajba, rajja pal kull għall-oħrajn u naħseb li l-kodiċi eh, penali li qiegħed minn żmien nista juri kemm għandna bżonn li jkun hemm riforma. U li anki Timoshenko eh, ma rnexxilix tbiddel da meta kellha l-opportunità. Grazzi. Grazzi ħafna. Rispetta l-ħin. Blue card. Does Mr. Fagenin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 għal l-imsieħba tagħna? esperienza tijak, tiegħek x'tajlek taħseb li li għandhom jagħtu iżet attenzjoni għal l-offerta. Grazzi għal mistoqsija tiegħek. Għax ma kellix għax ma kellix opportunità biex nitkellem dwar l-Uranos, evidentement ma nistawx naddottaw il-rapport ġi offrut nħabba nuqqas taftejn fuq affarijiet żgħar Jena najt li huma affarijiet żgħar għax huwa biss parti mill-kwistjonijiet kollha waħda mill-kwistjonijiet li tkellimna fuqhom fil-Assemblea ta' Reununes. Din hija ħaġa li aħna nħidu nota tagħhom għal ġejjini fil-qat li jisiru imma naħseb li l-ħames pajjiżi għandhom interess li jkomplu din il-kooperazzjoni taħt l-Euronest din hija struttura memlija ehm, ħajja u huma kuntenti li jaħdmu flimkien magħna u jinvestu ħafna sforz fil-ġejjin fil-xogħol fil-ġejjini u koll. Dan huwa l-messaġġ li jiena ħadd minn meta mort l-Arminja u l-Azerbajġan wara il laqgħa tal-Euronest. 15 <clears throat> ilu. Grazie ħafna jgħajt il-Presidenti ma l-ħin tijak spiċċa, il państwo partnerstwo wschodnie to jeden z priorytetów Grazzi President, il-partnerjat tal-Vant huwa wieħed mill-prioritajiet tal-Presidenza Pollakka. Fid-dokument aħħari tas-summit ma jkun hemm eh, dikjerazzjonijiet eh, mhux tanġibli dwar kwistjoni ta' tranzitu u t-neħja tal-vizas. Aħna għandna nikkonsidraw serjament jekk il reġunijiet tal-vant tal-Unjoni Ewropea għandhom xi għandhom kollhom finanzjar addizzjonali, pereżempju r-reġjun tal-Lublin fil-Polonja, ħalli tkun tista' tagħmel proġetti li għandha eh, ippjanati aħna eh, naraw li kienem politika tal-partnerjat li jem affarijiet simili għal dak dak li jem fil-partnerjat mal-nofsenar. Il-problemi tal-Ukrajina mandomx jitfaw del fuq il-partnerjat in ġenerali. Aħna rajna xġara fil rabija għarbija u naħseb li jekk hemm nuqqas ta' finanzjar forsi jkun hemm xi problemi fil-partnerjat tal-Vant u ma rridux li din tiġi blokkata. Grazzi, naddu sallu onorevoli Provera, il-summit ta' Borsavia ħataraf l-aspirazzjonijiet tal-msiħba tal-vant. Imma dan mhux bizzejiet. Jien kella ħaġa li qed ngħidu li manda xaqsam xejn ma' realtajiet politiċi li aħna naraw fil frontiri tal-Vant. Fil-żmien meta Tumashenka qed tiġi sottomessa għal eh, ġuri stalinista u meta Putin u Medvedev jaqilbu pajjiżhom isom eh, ċarijiet li bidlu l-post. Aħna l-messaġġ tagħna għandu jkun li għandu ġeddet l-alternativa demokratika eh, minn flok il kontagġun li hemm fil zona kollha. Il-messaġġi tagħna mhumiex qed jikkonvinċu perspettiva ta', li jisidu membrija b'tabu. Hemm eh, il-viża u l-kummerċ qed jimxi ma bil-mod. Eh, qed tiffokaw fuq in-naħa tisfel eh, li qed joħloq frustrazzjoni fil-vant. Il-msieħba tagħna qed iħossu li qed kellhom downgrade il-proġett Nabucco madux daqshekk daqseg għal dak li kien. Il-kapaċità ta' medjazzjoni tal-Unjoni Ewropea ma tistax tiffaċċa il-pajjiżi li huma frizzati eh, dawk il-konflitti frizzati. Allora dawk il-konflitti frizzati sa ħajisplodu. Biex namel riassunt kellim, eh, President, memx xej li huwa ġdid fuq il-front tal-band dan il-deficit ta' volontà politika ma jinkoraġiċiex il partiet għana jisegwu bil-proċess demokratiku. Din tiżid mal krizi enerġetika li t-naqqat mal krizi ekonomika li ġanafu. il dimensjoni tal-vant tal-politiki tagħna hija ħaġa li niżviluppaw aħna x'inkella. Grazzi. I am sorry, we have to continue Mrs. Ħankomplu, issa, eh, eh, misna eh, l-Onorevoli Flaxikova. Grazie ħafna, President, Komissarju, Komissarju, Rappresentanto li ħagġa nifmuwa li reċentement aħna konna nifawkaw iżjed fuq il-naħa tal nofsenar minn flok fuq il-frontiera tal-vant, ma mannix nisewhom il-dawk tal-vant. Wara, tkabbir tal-2004 li ħlaqna eh, ġar ġodda eh, għanna kapacita kooperazzjoni għal daw il-pajizi. L-opportunità li qed toffri eh, toffrinna l-laqa ta' Morsow mm, mhux ħaġa għandna nimissjawha. Naħseb li dan hija sena importanti għal ġejjin. Waħda mill-aspetti li importanti huma l-aspetti finanzjarju. Il-fatt Għalla bolja bejn l-2008 u l-2013 nipretendu li kunem zida ta' tlet kwarti fil risorsi finanzjarju il-pija tal-fondi ħajkunu għammek għalġejjini għal periodu li jmiss. Dan huwa l-sfida li zeħ importanti għal presidenza pollakka malina u kol mill-lat diplomatiku politiku ħajkun importanti u kol li wieħed jiffoka fuq ir ruol ta' Russja fil-politika tal-Unjoni Ewropea lejn dawk is-sitt membri li kienu parti mill-Unjoni Sovjetika. Russja mhijiex parti mill-inizjattiva ma l-partnerjat għandu maġux jiġi mifhum bħala attività kontra Russja. L-aħħar permetti li ngħid li l-inizjattiva tal-anfat m'għandux l-inizjattiva mandiġ, ta' ditti mandiġ mannix eh, eh, eh, naqbżu l-inizjattiva tal-2013 tal-Partit Popola u għanna jikonna partecipazzjoni mill-Stati membri f'dan il-plan. Grazie ħafna. Sur negazzi għal-minuta. Grazie, President. Dyscyplinowała nas i pomagała nam przestrzegać standardów. Jien nistaqdi niftakar eh, fid-disajnijiet fej kien il-possibilità li l-Polonja tkun parti minn NATO, dik ħaġa li għenitna, jennitna biex eh, nkunu nistaw nħarsu l standard demokratiċi tagħna. Il-kollegi tagħna mill-IPP xtaqu idaħlu ċerta standards hawnhekk ukoll. Aħna għandna bżonn nieħdu passi nħoss Eh, dak l-għandu xaqsam id-dritti ta' bnidem dan ir-raġun. <clears throat> Dak kien appell lilek, komissarju. Aħna n bżonn niżguraw li dawn jiġu rispettati kif qal sur Arskovic. Aħna n bżonn li nagħtu lil daw pajjiżi prospetti eh, ekonomiċi tajbin biex ngħinuhom ġeopolitikament u kif ukoll dak li huwa rispett tal- drittijiet tal bnidem. Għale, komissarju, għat messaġġ ċar ta' integrazzjoni fil varsavia Grazzi ħafna, Sur Galler. Bonabri Galler. Grazzi ħafna il-partnerijat tal-Vant u importanti għalina u l-msieħba tal-Vant tagħna. Għadna ħana niżviluppaw il-demokrazija fil ġirin fost il-ġirin tagħna huma bażlu l-Unjoni Ewropea ma dan ifisser li qed nieħdu inqas għal inqas hemm sitwazzjonijiet konkreta dak li xaqsam l-Ukrajina u nispera li eh, ġimmi fiem dak nitqal il-bieraħ eh, Sir Brox u Sir Vejle dwar il-tibdiliet fil-liġi kriminali li ma sarux. Unaraw li eh, fej situazzjoni bħal dak li jem ta' Tumashenko aħna għanna bżon eh, nħasu li soċjetà ta' stat ta' dritt bħala bħala l-kejl tagħna. Maħna ma nistax ikonna komitat li tkun kontra eh, din situazzjoni kif l-oppożizzjoni jħossu li jkollhom ġejjieni flimkien mara u kien kritika ta' situazzjoni tal-dritti ta' minna fil-Russja, semma l lezzjoni imma maħna ma nasfastibx li għanna natu nibatu osservaturi ta' lezzjonijiet ta' xuwaċar li l-lezzjonijiet mumiex demokratiċi għalek il-kritika li għanna namlu kontra l-Ukrajina għanda u kol għandu kol jiġi użat kontra il-Russja. Grazie ħafna. Tixtieq tirrispondi għal blue card ċaħat tella blue card. Oliver Legalski. Grazzi ħafna. Jinxtaqt najt li ma fimx eżattament l axar klim tiegħek inti għettajt li ma tridx li aħna nebatu osservaturi għall eh, l-elezzjonijiet, elezzjonijiet osservaturi ta' elezzjonijiet fil-dak il-pajjiżi għal-lavoli aħna nissuspettaw li l-elezzjonijiet ħajkunu ma jkunx ħajkunu ġusti, ma ma nafxek qed nifhem x'sew dak li qed tajtu raġunamenti jak l-osservatur ħajkun jistgħu jgħidu eżattament x'ġib ta' regolarità jsir u meta dawn jiġru għalhekk naħseb li għandna mmorru fir-Russja għalhekk huwa li aħna għandna bżonn immorru ir-Russja nisbu setgħu li jkun hemm problemi. Sur galer. Jena kont osservatur fit tunizija jena fuq il-bazijat li għanna nibatu timijiet ta' osservazzjoni fej eh, hemm eh, speranza li l-proċess ħajkun demokratiku. U mis nibżam li sfortunatament fil-kas ta' Russja meta għet moħħu f'moħħu ġara dal aħħar aħna nistgħu nanteċipaw diġà li dan il-proċess mhux ħaj wassal għal proċess ta' eh, elezzjoni demokratiku, għax mhux il-partijiet kollha li jixtiequ jipparteċipaw fl-elezzjoni għandhom permess. U l-mezzi ta' xandir mhumiex eh, organizzati b'tali maniera li jkun hemm elezzjoni demokratika. Forsi wieħed jista' jibna jitkellem dwar bidu ta' demokrazija, għal ma tħoss li għandna għamlu l-isforz laqas morna l-ħadarba. Grazzi ħafna. Sur Paxko, l-Onorevoli Paxko, għal-minuta il-provvista tal-gas eh, mir russja u l-konflitt fil-ġorġa aħna xtaqna nissuguraw l-msiħba eh, tal-vant li aħna ma sejnijomx u l-pretenzjoni tagħhom li orbu lejna hija ħaġa tanġibli. Il-fatt li daw il-pajjiżi kollha kienu parti mill-spazju Sovjetiku fisser li r-Russja daħlet fl-ekwazzjoni li komplikata mill-bidu. Apparti minn dan minn hemm il-problemi li hemm fl-Unjoni Ewropea nħabba l-kriżi u l-iżviluppi li ma konniex qed nistennewhom fl-Afrika ta' fuq ikkomplikaw l-affarijiet iżjed u iżjed. Waqt li aħna eh, eh, eh, ma nix nipermetu l-Russja uħu vantaġġ minn da. Nisperaw li meta negozjati dwar il-ftejim ta' ta' assoċjazzjoni jiġu jaslu għatmim ma jkunx xinem xi tibdil politiku fl-aħħar minuta meta niġu biex nonnorawhom. Grazzi. Grazzi ħafna. U grazzi ħalli rispettajt il-ħin. Onorevoli Milan għal minuta. Onorevoli Milan għal minuta. Grazie ħafna, President. Il-partnerjat tal-Vant u Summit taħħa hija l-ikbar avveniment eh, fil-Polonja dak l-indiex u l-affarijiet barranin. Jina naħseb li dak li kena qabel huwa jkun dokument eh, tajjeb aħna u dimna għanna krizi li qed ikollu influenza fuq relazzjonijiet mal-vant. Eh, iżet u iżet nies għed jkunu iżet iżet interessati fil-politika li għanna lejn il-vant, lejn pajjiżi tal-vant. U aħna nafu li tkabbir, iżet kabbir eh, ħajsir minn dak id-direzzjoni għanna li għanna bżon namlu bazi tajba, noħolqu bazi tajba possibbli l-qabel tmim is-sena jkollna ftejn ta' assoċjazzjoni mal-Ukrajina. U jiena naħseb li hemm l kot possibilità wkoll wieħed javanza f'dak li xjaqsam l-aspett ta' kummerċ ħieles dan jgħin il-relazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Jien naħseb li għamilna passi tajba wkoll fil-Ġorġa u fil-Moldova. l ukrajina u l polonia organizzaw l-avvenimenti, organizzaw avvenimenti għas-sena d-dieħla wkoll U jina naħseb li għanna bżon nikonsidraw il-kwestjoni tal-libertajiet fil-Belarus għax il emm il nis għadhom għet jittorturaw għomem. Naħseb li l-Istati Ewropew għandhom ikollu eh, jihdu pozizjoni verament ċara fuq da. Grazie ħafna s-sur. Is-Sinjura Bersaċek għal minuta un nofs. Grazie, President. Huwa minnu li pajjiżi fl-sħubija tal-vant tagħna nixin lejn demokrazija. L-importanza ta' soċjetà ċivili u l-NGOs ta' twassal għal-libertà u jekk ma rnexxinniex naċċertaw li jkun hemm il-libertà ma naslu mkien. Kien hemm diġà minn semma l-naguna karfa qalu li it-tensjoni li nħasset hemmhekk matul ir-rebbija sissa għadha ma waslitx fil-qofol tagħha. U jekk inti baronessa Ashton u inti surfula taħdmu fl-imkien forsi nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Is-sitwazzjoni tidher kalma, imma da ma jfissirx li nistgħu ma namlu xejn għaliex Irridu nkunu nafu x'qed jiġri f'dawn il-pajjiżi, irridu nkunu nafu kif ħan indirizzaw il-konflitti. Aħna rridu nitrattaw daw is-sitwazzjonijiet u daw il-pajjiżi kollha bl-istess mod. Dak illi u aċċettat bħala soluzzjoni f'pajjiż għandu jiġi aċċettat bħala soluzzjoni postiħol. Għanna, nazbu fuq terminoloġija l-azzjoni. Li urna kadu meta s eċ perzerej. Grazzi ħafna s-sur Kirillov għal-minuta. Grazzi President, il-sobija tal-Vant toffri ħafna opportunitajiet għal kooperazzjoni ma' l-imsieħba tal vantana tagħna u hija importanti wkoll mill-lat multilaterali tagħha. Għalhekk importanti li nżommu l-bilanċ mal-imsieħba tal-vant kollha mhux niffokaw fuq ċertu pajjiżi biss. Il-kooperazzjoni reġjonali hija kruċjali hawnhekk speċjalment l-iżvilupp tal-kurituri tal-enerġija ta' trasport illi mhux biss indispensabbli għas-sikurezza tal-Unjoni Ewropea tal-Enerġija ma huwa part integrali tas-sħubija. Ovvjament dan mhux possibbli meta jkun hemm sitwazzjoni ta' konflitt u għalhekk hemm bżonn noħolqu ambjent u atmosfera ta' paċi u nżidu l-isforzi tagħna biex insolvu l-problemi li għadhom pendenti fir-reġjun. Għandna nkunu attivi wkoll fil-konflitti ta' Transnistria per eżempju u għanna nifukaw iżjed fuq dawn il-punti fil-qafas ta' dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u r-Russja li huwa importanti ħafna li tkun hemm impenji ċari min naħa tal-Unjoni Ewropea li huma moħtieġa għall-istabilità u dan importanti wkoll f'dak li għandu x'jaqsam ma' sħubija tal-Vant. Grazzi ħafna u ngħaddu issa Assur kubar għal-minuta. Grazzi, President, Signori, jiena ma naqbilx ma l-idea illi għamilna da kollu possibli għasħubija tal-vant, jiena għandi l-impressjoni illi l-Europa kienet edha tħares bis lejn din is-situazzjoni tiżvolġi. Jena, naċċetta però l-impenta, kommentu għadin tajdu li issa summit ta' Varsavia jkun suċċess, din opportunità kbira kif nafu. Eh, dan ifisser ħafna. Għanna bżon inħarsu lejn is-sħubija u l-futur ta' dis-sħubija irrid tkun hemm xi ħaġa x'nagħtu l-uliedna aħna meta jikbru jlessu l-istudji tagħhom huma ħajkunu qegħdin jinegozjaw magħna. Għanna bżon natu prospettivi ġodda, perspettivi finanzjarji u perspettiva ġenerazzjonali wkoll. Grazzi ħafna. Is-sur Grip. Grazzi. Kon kanna messaċ ottimistiku ħafna mill-baronessa x'dan illum. Sur Fule. Eħe, anki aħna ovvjament nixtiequ li jkollna suċċess, jiena personalment nittama' illi ma jkonniex situazzjoni bħalma kellna fl aħħar laqa. tal-Assemblea Parlamentari. ċelta nistennew is-samela f'dan is-summit ta' Varsavja. Għanna għedin nistennew issa li jkun hemm ehm, perspettiva unanima fuq il-fondi nittama illi gvern il-gvernijiet fil- l-isħubija tal-vant jagħmlu minn kollox biex jgħinu lill-oppożizzjoni, speċjalment fuq qed niskellem hawnhekk fuq l-Ukrajna Sjenzu Maxenko, għandna bżonn ta' naraw progress hawnhekk irid naħdmu wkoll mal-Moldova, mal-Belorussja, f'dak li għandu x'jaqsa mal ftehim ta' sitwazzjoni għanna Dennis Hobija tal-vant issa għalek x'inizjattivi x'inċentivi nistgħu nofrulhom għandna pereżempju faċilitazzjoni tal-viża. Ma ninsaw, ma ninsawx li hemm il Schengen għall-Unjoni Ewropea illi huwa frontiera għalihom. Irrid ikun hemm appoġġ għall-infrastruttura din importanti wkoll. Grazzi ħafna is-Sinjura Ġannaku. Grazzi it-tieni summit tal- tobija tal-vant fil-Versavja hija opportunità eċċellenti biex ngħaddu messaġġ politiku b'saħħtu dwar il-politika Ewropea u l-konklużjoni ta' dan is-summit ħajkun importanti ħafna l-implementazzjoni futura tal-sħubija tal-vant tagħna. Bla dubju ħajkonna bżonn insemmu il-politika tal-ġirien id-dokument il politika tal ġirien id dokument tal kommissjoni jagħti tweġibiet għal suġġetti li dejjem jinbidel. Miex fid-direzzjoni tajba, però hemm oqsma li fihom ma teħdux il-passi neċessarji. Il-politika mhux dejjem imxiet fid-direzzjoni tajba u mhux dejjem irfajna r-responsabilità tagħna naħseb li għandna nżommu sodi. U irridu nappoġġaw ukoll ċertu finanzjamenti għax pero però daħaj jiddependi mill-progress ta' kull pajjiż bot individwali. L-approċċ għas soċjetà ċivili importanti ħafna wkoll. Imbagħad fl-aħħar hemm il-proposta dwar Fond Ewropew għad-Demokrazija. Dan nilqgħu ħafna. U kemm il-rappresentant Sorja kif ukoll il-Kummissjoni qed tgħid li ħajħu żmien però biex dan jiġi implementat. ċertu għoddu, ċertu foddi għadhom hemmhekk ma ġewx intużaw kif suppost din dawn, intużaw biss parzjalment u nemmen li għandna nużaw dawk qabel ma nibdew bil-Fond Ewropew. Il-Kummissjoni għandha jkollha influenza f'dan il-qasam u M'għandix dubju li dan ħajkun qiegħed jimxi fid-direzzjoni tajba wara is-summit ta' Varsavja. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa għanna s sur Kukan. Grazzi ħafna. Is-summit ta' Varsavja bla dubju huwa wieħed mill-iktar avveniment importanti li ħajseħħu taħt Presidenza Pollakka. Dan ħajkun Punt ewlieni fir-relazzjoni tagħna ma' sħubija tal-vant sitwazzjoni fejn l-ambizzjoni tal-Unjoni Ewropea hija li tkun attur fil-politika globali u importanti wkoll li aħna Ndefinixxu il-pożizzjoni tagħna. Irridu ngħaddu sinjali li aħna lesti li jkollna rwol ewlieni f'dan ir-reġjun. Jekk is-ħubija tal-vant tkun suċċess, aħna irrid ikollna impen politiku jridu nżidu relazzjoni tagħna u nieħdu azzjoni kif ukoll nadottaw viżjoni li tkompli żżid il-kooperazzjoni mal-Unjoni Ewropea. Is-summit huwa opportunità biex namlu aġenda li turi l-intensità li ħanaħdmu biha fil-perjodu li jmiss il-pajjiżi li għandhom ikunu msieħba tagħna jista' il-każ jispiċċaw jieħdu approċċ opportunistiku u jispiċċaw ximkien bej demokrazija riforma demokratika u il-passat sov sovjetiku tagħhom u dan mhux tajjeb biżejjed għalina. Aħna għanna natu importanza sikurta u ir-relazzjoni tal-kummerċ l-Unjoni Ewropea għandha teħdem fil-qrib magħhom u tijom l-opportunità li huma wkoll joqorbu viċin tagħna u nasab illi il-Summit ta' Varsavja ħajkun di l-opportunità. Grazzi ħafna Sur Mikola għal minuta u nofs. Grazzi ħafna s-signura President. Signura rappresentanta Olja, sur kummissarju, dan is-summit ta' Varsavja ħajatina tama mill-ġdid għal relazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u sħobija tal-Vant. Għandna bżonn però nkunu nafu eżattament x'inhu mal-miri tagħna f'dan il-qasam, x'inhu mal-ambizzjonijiet. Għandna bżonn ukoll naraw x'inhi l-istrateġija long term tagħna Summit ta' Varsavja għandu jgħin biex ikollna prosperità reċiproka bbażata fuq interess reċiproku u r-rispett ukoll għall-obbligi tagħna. Dan is-Summit ta' Varsavja għandu jwassal għal din jigwida aktar ċari dwar id-diskussjonijiet tagħna ta' kummerċ ħieles mal-Ukrajna. Hemm bżonn ukoll inkomplu nżidu ir-riformi demokratiċi f'daw il-pajjiżi ġirin tagħna m'għandniex inżommu lura. U għanna naraw kif dan il-pajjiż qiegħed jitratta l-eks Prim Ministru tagħhom Timoshenko. Iridu inħarsu mhux biss lejn l-ekonomija, ma anke lejn l-enerġija u s-sikurezza tal-enerġija. Dan kollu jorbot ukoll ma' kwistjonijiet ambjentali hemm ħafna punti sensittivi li qed jridu nifukaw fuqhom. Waħda minnhom hija Nagorno Karabakh. Dan huwa reġjun li wkoll ġi minsi prattikament minn ħafna politiċi Ewropej, ebba attenzjoni qiegħda tiżdied hemmhekk u m'għandniex ninsew il-naħa tal-Armenja li qed tiġi appoġġjata mir-Russja. Għandna nsibu l-approċ politiku għaqli. Grazzi ħafna issa is-sur tokex għall-aħħar intervent, president, viċi president, il summit tal-subjet tal-vant fil-Varsavi ħajsir f'Settembru fil-presidenza Ungariża ta' qabel kabbir Uwa Huwa priorità fl-aġenda tal-presidenza Pollakka. Jiena nixtieq nifraħ l Polonja illi kienet il-forza li mexxiet it-tnedija ta' sħubija tal-Vant flimkien mal-Iżvezja. Bħala membru ta' l-ex blok sovjetiku mir rumanija ġifiri jiena nixtieq nesprimi s-solidarjetà li rejna anke mal-Kroazja qabel is-sħubija. Il-Polonja issa Għattur l-istess solidarita mal-Ukrajna fil-20 anniversarju mill-waqt tal l-Unjoni Sovjetika jiena konvint li l-Unjoni Ewropea tista' tingħaqad mal-bqija tar-reġjun wara l-portira tal-ħadid permezz ta' din is-solidarjetà u bekk tem il-proċess ta' integrazzjoni tagħha. Nafu x'qed jiġri fil-pajjiżi ġirien tagħna u nafu kif dana jeffettwaw lil Ewropa kollha kemm hija għalhekk il-politika ta' ġirien tagħna hija essenzjali għal Ewropa iktar b'saħħitha. Il-pajjiżi ta' sħubija tal-Vant qegħdin jagħmlu riformi sabiex jersqu aktar dejjem viċin tal-Unjoni Ewropea għanda dem nitolbu aktar riformi rridu nisħu l-ħtieġa li nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem fil-Belarusja u fl-Ukrajna rridu nibqaw unitu ma' udin fl-impentana sabiex namlu iktar rabtiet mill-qrib u rridu nużaw is-summit sabiex nibatu sinjal politiku tajjeb tal-idda tagħna biex ikollna rwol ewlieni f'dan ir-reġjun. Grazzi ħafna. U naddu issa għal proċedura KHDI. Kienu ħafna nies li talbu biex jitkellmu, però sfortunatament kull mandi huwa ħames minuti ġifir ma sax naċċetta kulħadd. Ħanaddi għall-ewwel minuta Solixek, grazzi ħafna. Oczywiście jako Polak jestem dumny, że możemy być gospodarzami. Prezydent. Barnessa Ashton. Komissarju. Jena gburi bħala Polak il ħajkolna dan is-summit fil-Polonja u kemm il-Polonja u kemm l-Unjoni Ewropea għandhom biex ikunu kburin għax dan huwa pass fid-direzzjoni tajba. Din hija xi ħaġa li sitt pajjiżi involuti fil-programm ilhom jistennew ħafna nisseħ. Dawn il-pajjiżi qegħdin jittamaw li jkun hemm stabilizzazzjoni politika, demokrazija u sikurtà. Aħna nistgħu ngħinuhom qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar l-iżvilupp ekonomiku. u tkun ħaġa tassew tajba kieku l-negozjati mal l-Ukrajna li jistaw jintemmu sa din is-sena u jkollna ftehim għaliex dana jkun qed jagħti sinjal ċar. Anke meta niġu biex niddiskutu ma' Ġorġja pajjiżi oħra, grazzi ħafna Sinjor Swoboda. Ważna pani predsedajúca, politika východného partnerstva je veľmi dobrou, obojstranne prospešnou. Il-politika tal-subija tal-vant hija importanti ħafna l sitt pajjiżi tal-vant tal-Ewropa u għall-Unjoni Ewropea dan huwa politika ta' proċess twil u r-riżultati mista narawhom mill-ewwel ħanibda narawhom mal-milja ta' snin. L-Unjoni Ewropea toffri permezz ta' din il-politika daqatit l dawn l-istati sabiex jimxu fi eh, direzzjoni triq ta' demokrazija biex jtejbu l-istandards ta' ħajja tagħhom illum dalodu fil-fatt konna qegħdin niddiskutu politika ġdida ta' kummerċ għall Ewropa. Sobja tal-Vantu l-FTA li kompli saħħu dan l-qasam. Il-vantaġġ ta' suq wieħed komuni jgħinna nibbenefikaw iżjed mill-moviment eh, ħieles tal-prodotti servizzju tan-nies dan ħa jikun jinata palata u kol permezz tal-bidla fil-reġim tal-viza dan ikompli jgħin biex ikun hemm stabilità fil-vant tal-Ewropa. Grazzi ħafna Sur Busoj. Grazzi ħafna. Țările din vecinătatea estică a Uniunii Europene și poate deveni un real... Em opportunitajiet kbar għal pajizi li jinsabu fil-vantu din tista' tkun stabilita' għal prosperità tar-reġjun ukoll. Għalhekk kien inħoss l-inizjattiva mnieda fl-2009 mhux biss għandha titmexxa l qudiem imma għandha tiġi konsolidata aktar. Jiena kuntenta li l-Presidenza Pollaka tħoss li sħubija tal-Vant huwa huwa wieħed mill-prijoritajiet tagħha u jien insab ċert li s-summit ta' nhar il-ġimgħa serjat jitnedija mill-ġdid tal kooperazzjoni u l-kooperazzjoni ma' daw il-pajjiżi. Importanti però li joħorġu soluzzjonijiet li jikzbu l-talbit li jem u jifacilitaw il-proċessi li jem f'daqtawn il-pajizi. Importanti u koll li jisiru ġesti li ċittadini ta' daw il-pajizi bi bekk jistaw jħedġu l-volontà u l-sforzi tagħhom sabiex bekk iħolqu d-demokrazija. Is-ħubija tal-vant għandha tiġi finanzjata b'tali mod li jkun ambizzjuż anki f'prospettivi finanzjari. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Paxka Kjoġbok. Grazzi ħafna President, Komissarju, Viċi President, Summit tal- Subija tal-vant fil-Varsavja għandu tkun hemm iktar kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea Ewropea u l-eks pajjiżi tal-Unjoni Sovjetika. Is-summit ta' Varsavja jkun eżempju tal dak kollu li jista' jsir f'pajjiż permezz tal-bidla demokratika. Il-Polonja kienet parti mill portira tal-ħadid, għat wara l-portira tal-ħadid. Aħna, rridu nżommu f'moħna. In-nies ta' daw il-pajjiżi u ma jridu jirċievu sinjal ċar mill-Varsavja li u jgħidulhom li huma parti tal-Ewropa u huma għandhom jgħixu fid-demokrazija fil-paċi magħna. Kooperazzjoni ma' zaza ta' daw il-pajjiżi jkun sinjal importanti ħafna għal-futur. Kazzafna il-Sinjura Maldaj. Talinista tipux. Grazie ħafna. Għawnek għadin nitkelmu dwar proċedimenti stalinista u għadin niġu għadin nikritikawom imma dal għadin najdu u għafalt għalix għadin nikritikaw biss. stat illi huwa barra mill-Unjoni Ewropea. Per eżempju, kien hemm persuna fl-Ungerija li ġiet arrestata mill-pulizija u damet għal xhur sħiħ arrestata f'dara. Din, Signor Kommissarju, taf bija George Budaħazi, rappresentant tal-appożizzjoni, u kol ijat taħt arrest domiċiljari u ilu tlet snin fid-dar tijaw ijat għaddej bħalissa minn proċess u wara bibin malu laqqas biss jista' jipparteċipa u laqqas jista e, ikun jax qed jiġri fil-proċess tiegħu stess. U dan mhux qegħdin nitkellmu fuq l-epoka stalinista, ġifieri meta nikkritikaw lill-Ukrajna, meta nikkritikaw il-Belorussja, Jiena nixtieq allura ngħidilha Sinjur Ashton, meta qed nejdak dawn l-istejjes, x'tajdilna l-ura, għandna nindirizzaw il-drittijiet tal-bida fil-pajjiżi tagħna wkoll. Is-sur Navlaski għal l-aħħar intervent. Grazzi, Sinjor President. ċaċu sa' membri ma pjuttost ċettiċi dwar il-Belorussja. u reġim Belarus u anke kif jaħsbu fuq l-Ukrajina, xorta naħsbu però l-Presidenza Pollakka trid ikolla relazzjoni aktar fil-fond ma daw il-pajjiżi tu hemm relazzjoni u xogħol kontinwu magħhom. Is-summit ta' Varsavja irid jaċċerta li l-soċjetà ċivili kollha rwol iktar importanti. Ninvolvuhom fil-proċess, nagħtu ħajja ġdida lil dan il-proċess Nasib dan importanti ħafna fuq l-integrazzjoni, naħseb li din hija xi ħaġa importanti ferm. U hija xi ħaġa li ħa jiġi diskuss ukoll fil-Kumitat tal-Reġjuni f'Potsdam iktar tard Settembru Grazzi ħafna. Nixtieq issa nitlob lir rappreżentanta għolja tal- unjoni Ewropea għall affarijiet barranin u politika ta' sigurtà, Signor Ashton. Thank you, Madam. Grazie Tassa, Signor President u nifraħlek għal elezzjoni tiegħek. Membri onorevoli għajmu numru ta' kustjoni differenti u nixtieq nibda waħda li sema Sur Brock għalfejn jina qiegħda bil edha hawnhekk kumu mhux hemmhekk. U Jiena nista' ngħidlek jiena ċaqlaqt minix qiegħda fuq naħa tal-Kummissjoni qiegħda fuq naħa tal-Kunsill illum, ma jekk ġib li siġġina mmur impoġġi hemmhekk, però qed nilħaq et nagħmel l-obbligi tiegħi jiena. Però l-iktar kwistjoni importanti waħda minn dawk li tqajmu hawnhekk din id-diskussjoni u jekk għandix irrida politika biex natu l-enerġija kollha possibbli f'din is tal-vant tal mod li aħna għattajna ħafna mill-enerġija tagħna meta ħarisna lejn il-sieħeb tagħna fin-nofsinhar nittama li dak li ntqalu smajt dan il-dibattitu kemm il-darba repetejt ruħi jiena hawnhekk din il-kamra. Nemmen li it-tweġiba hija waħda ċara. It-tweġiba hija iva. Is-summit li aħna nafdil il-ġimgħa fil-Varsavja u għet importanti ħafna u jien nixtieq nirringrazzja il-Presidenza Pollakka għall-ammont enormi li huma għamlu u jiena konċida ta' dan ix-xogħol nixtieq nirringrazzjahom minn iħqalbi għall-isforzi kollha li għamlu. U minħabba xogħol li jagħmlu huma u minħabba l-impendi ħadu li intom tistgħu taraw minnha tiegħu minn ta' Stefan li aħna qegħdin nara rappreżentazzjoni qawwija mill-Unjoni Ewropea u nittama li summit ta' suċċess ikun, ikun fil-rib. Għalhekk kienet inħarż li s-sitt tagħna fil-Vant, fis-Subja tal-Vant u kull pajjiż għandu relazzjoni magħna u ma' ġib sfidi li iva jridu jkunu ndrizzati, għandu tħassib ukoll Dan kollu ġie espress f'din il-kamra l-lejla. F'termini ta' konflitti frizzati, il-potenzjal għal konflitt ġdid, il-ħtieġa li natu l-valuri u li nżommu mal-valuri eh, li nsibu fl-Unjoni Ewropea u li nibtuhom f'dawn il-pajjiżi biex jilqawmu jħadnuhom ukoll u nassikuraw li dan kollu jiġi indirizzat u jkollox ikun ċar trasparenti. Dan wassani għal każ li tqajjem fid-diskussjoni tagħna li huwa tal-prim ex-Prim Ministru Julia Timoshenko. Il-kwistjoni li semmejna aħna u li hemm il-kwistjoni differenti ta' kwistjoni ġudizzjali u jkolli ngħid il-kritika ġejja mhux biss minn tagħna imma ġejja minn ħafna esperti indipendenti oħrajn. Għalhekk importanti li dawn jittieħdu b'serjetà din hija l-kwistjoni li nqajjemt u li Stefan qajjem. U dak li jimporta u li meta wieħed iqis il-proċess ġudizzjarju wieħed irid jara proċess doppju, irridu naraw nies li jiġu trattati b'mod ġust u b'mod adegwat bil-mod kif aħna noperaw bħala Unjoni Ewropea minħabba li nkont Ministru tal-Ġustizzja jina naf kemm hu importanti dan kollu u din hija parti mill-rotta tagħna bħall-Unjoni Ewropea. Importanti li aħna verament inżommu ma' daw il-prinċipji. Issa ma ser inkomplu bid-diskussjoni tagħna fuq il-zona ta' kummerċ ħilet u ftejm ta' assoċjazzjoni, għax aħna nemnu li dan il-ftejm ta' assoċjazzjoni joffri garanziji b'saħħithom fuq numru ta' kwistjonijiet li aħna naħsbu li huma tant importanti mal-Ukrajna. Però kif qalu numru ta' membri onorevoli, dawn il-ftejmiet iridu jkunu ratifikati li parlamenti nazzjonali Ewropej jridu jassikuraw li dawn ikunu komd mal-ispirtu li dan kollu jseħħ. Għalhekk il-membri onorevoli u kol għajmu l-kwissjoni tal-facilità tas soċjetà ċivili, u għana diġa għarafna tajna 22 miljon euro għal din il-facilità u aħna u nifukaw fuq l impiek u anki il-kontabilità pubblika li hija ferm importanti ma mill-punti għaj dwar eh, trasparenza hija kwistjoni importanti ħafna. Għanna proponiment ta' demokrazija rridu naraw li aħna rridu nagħmlu affarijiet li ma nistgħux nagħmlu bħalissa, ma rridux nidduplikaw l-istrumenti li għandna, ma rridu nħarsu li kwistjonijiet li tqajmu fi diskussjonijiet tagħna flimkien mal imsieħba tagħna, kemm fil-vant kif kol fin-nofsinhar u kif nappoġġaw il-proċessi mod aktar effettiv, kif nappoġġaw iż żaża kif nappoġġaw it-kabbir tal-proċess politiku. U dan jippermettilna nittamaw biex naħdmu aktar li lin li din tista' toffri u tkun ta' valur għal daw kollha jixtuq jiksbu lajnuna u l-appoġġ. Pero rridu naraw x'tip ta' kriterji jeżistu għall istrumenti tagħna. Nixtieq intemm id-diskors billi nixħet l-attenzjoni fuq x'se jkunu riżultati f'dan is-summit. L-ewwel qabel kollox il-skeda għal ftehim ta' Assoċjazzjoni tal-Ukrajna u l-kummerċ u l-ftejn ta' kummerċ liberu kif ukoll mal-Ġorġa. Jekk għandna rnexxina nimxu l qudiem dan se jkun importanti ferm. L-immobilità hija importanti ħafna għal pajjiżi u l-importanza li nħarsu għal dak għal riżultati nistgħu nisbu fl tal-mobilità fix-xhur li ġejjin ser ikun wkoll parti kbira minn dan kollu. Kif ukoll kooperazzjoni f'setturi differenti b'mod partikolari l-enerġija u trasport u fuq kollox il-kooperazzjoni politika u dialogu. Jekk aħna nkunu nistgħu nużaw din l-opportunità sabiex naqdu flimkien it-tmexxijiet flimkien mal-Unjoni Ewropea u mal-imsieħba tal-vant u niżviluppaw relazzjonijiet aktar b'saħħithom, aħna ċari dwar l-impenni li qed nistennew kif ukoll l-impenni li qed nagħtu Aħna nafu li wkoll irid ikun hemm kontabilità riċiproka li ser tkun prinċipali għal tagħna u jekk naslu għal dan kollu din ser toffri enerġija ġdida fix-xogħol tagħna ma' sħubija tagħna mal-vant. Jekk tippermetti li, Sinjura President, nix ringrazzja l-Presidenza Pollak kif ukoll il-Presidenza Ungeriża li offrit u faslet il-bażi u ħadmet ħafna għal dak li eh, ħanaslu għalih fis-summit tal-Varzafja. Grazzi tassew. Ευχαριστώ πολύ κυρία Αντιπρόεδρε. Grazie tassew. Vice President, eżis kollegina nishti ninformakom li aħna ser ħaniħdu pawza għassira ta' żewġ minuti qabel ma ngħaddu għal punt li jmiss fuq l-aġenda tagħna li huwa fuq il-kwistjoni tal-orjentament sesswali u identità tas-sessi. Grazzi.